Issa nadu rapporta ta' Sinjura Weber fuq standards għal-medja u libertà tal-medja madwar l-Unjoni Ewropea dwar rapporter Renata. Grazie, Chair. Aħna nkollu ngħidu li l-libertà fejn il-mezzi ta' xandiru l midja u dritt fundamentali tal-ġust tal-Unjoni Ewropea. Iżda għalkemm huwa każ aħna kuntenti eh, bil-mod bix-xejra li qed tieħu l-libertà tal midja madwar l-Unjoni Ewropea. Hemm raġunijiet għaliex aħna nkunu kuntenti, iżda ma mbagħad raġunijiet oħrajn li għaliex aħna għandna nitħasbu. F'din is-sala aħna kena ħafna dibattiti fuq l-istatus u r-rwol tal midja f'ħafna stati membri u nixtieq nirringrazzja l-Komissarju Cruz tal-appoġġ kostanti tagħha għal-libertà tal media fl-Unjoni Ewropea u l-pluralizmu. Nixtieq li ngħid l-istess għall-Komissjoni kollha kemm mal verità hija li aħna qegħdin hawnhekk dan ir-rapport illum il-ġurnata minħabba l-fatt illi l-Parlament kieku xtaq li ra reazzjoni iktar b'saħħitha mill-Kummissjoni, ma spettikolari mill-Kummissarju dwar it-trid fundamentali kull darba illi l-libertà tal-medja kienet taħt teddida f'kull stat membru artiklu 2 ta' trattat u artiklu 11 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu imħarsa sew mozzot minħa tal-Komissjoni pala l sisa tal-trattati u dan ma seħx sissa u għallek jina naħseb nittama li rekomendazzjoniet dan rapport ser jitqisu minħa tal-Komissjoni bis-serjetà u anke mill-Istati membri peress li huma jirrappreżentaw mhux biss il-fema tagħna bħala rappreżentanti eletti mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iżda bħala riżultat ta' mijiet ta' sijat ta' konsultazzjonijiet mal-qditta tal-medja, ir-rappreżentanti tal-Union kif ukoll il entitajiet regolatorji. Standards bażiċi bħal ma indipendenza ġurnalistika auditoriali ma jistaw jonqsu minn ebda ebda sala tal medzi ta' xandir u jrid ikun hemm ġurnaliżmu investigattiv kif ukoll etiko li jiġi tiġi mħares hija ta' tħassib li ġurnalisti u ġurnati iktar qed ikunu vittmi ta' pressjoni, fastidju, kif ukoll violenza u aħna qegħdin itolbu lil kull stat membru jara li ġurnalisti jistgħu jirrapportaw bil-libertà u b'sikurtà. U attakk kontra kull ġurnalist għandu jitqis bħala attakk kontra il-libertà tal-medja kif ukoll il-ġittijiet ta' ċittadini li jkunu formati. Għalhekk dan għandu jiġu investigat mill-aktar fis u għandu jiġu kastigat mill-aktar fis. Hija importanza kbira illi aħna f'kull stat membru ikonna leġislazzjoni stabli u trasparenti li ħatħares il-ġurnalisti u l-missjoni tagħha bħala l-assista tal-soċjetà u gwardjan soċjetà. Aħna rridu nħar nifetaw situazzjonijiet bħal pereżempju furu pajjiżi stess f'Rumanija wara seba' snin tali kollok il la fama inti fil hemm ħafna taħwit fuq il-rikriminalizzazzjoni. Ġbidaw talawa mill għamlu l-lom kawza u issa e, fejn għandek pajzi fejn għandek il-mala famalija li għam reat kriminali li dawn jimplementa mal-aktar fis aħna rridu nevitaw li jkun hemm tal-medja ċessif, aħna rridu nindirizzaw ir-regoli ta' konflitt ta' interess inkluż l-amalgamazzjoni tal-uffiċċju politiku kif ukoll il-kontroll fuq il entitajiet indipendenti tal-medja kif ukoll entitajiet supervizorji indipendenti aħna rridu ġurnalisti mhux joqgħdu jikdbu kliem sabiħ fuqna imma biex jinformawna l-kol tax qed jiġri u biex aħna ukoll il-pratikanti iżommulna rridni biex aħna naċċertaw li huma jkun jistgħu jagħmlu xogħolhom u dan huwa l-bażi ta' dan ir-rapport. Grazzi. Thank you. <clears throat> And first I call Mr. Grazzi, l-ewwel nett mikrofonu lill-Onorevoli Luhan fuq il- siġu 666, testa tibda l-posto jek trid. Ma ziltux jien, jgħid, nkellim, dispieċini. Grazzi President, Kommissarju, kollegi, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja Sinjura Weber għal rapport tagħha u nifirħilha xogħol li għamlet il-problemi tal-mezzi ta' xandir u ma' simili meta nqablu għama l-istati membri differenti tal-Unjoni Ewropea. U għalek dan il-rapport li stabilixxi l-standards għal mezzi ta' xandir madwar l-Unjoni Ewropea huwa pass ieħor il-qoddim u stimolu għal kommissjoni Ewropea li tkun iktar koraġuża fil-futur fir-rigward ir-regolamenti f'dal qasam. Jien nixtieq ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel nett nixtieq nitkellem dwar il-mezzi ta' xandir kummerċali fejn aħna nabżon tarif trasparenti fuq l-identità kif ukoll il-beneficjari ta' dawn il-mezzi ta' xandir. Dan ikun ta' beneficju għal ċittadini li b'dan il-mod ikollhom iktar tarif kif ukoll ikollhom iktar informazzjoni dwar qed jirċievu. It-tieni punt li nixtieq insemmi huwa il-mekkaniżmu imwaqqaf mill-Kummissjoni Ewropea li għamel monitoraċ fuq l-istati membri biex japplikaw il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Dan jinkludi wkoll il-pluralizmu tal-mezzi ta' xandir, aċċess indaqs għal mezzi ta' xandir, kif ukoll jgarantixxi l-libertà tal-istampa. Grazzi. L-Onorevoli Kinga Gunz, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Dan ir-rapport huwa wieħed ċar ħafna. Nafu wkoll li għandu jkun hemm indipendenza tal-mezzi tax-xandir, indipendenzi kemm mill-gvern kif ukoll mill-oppożizzjoni. Il-koll votajna b'mod unanimu favur dan ir-rapport u nittama li jkollna maġġoranza konvinċenti wkoll fil-plenarja meta naslu għal-vot ma tantx rrit wis regolamenti imma jiena nixtieq li niżguraw li nirrappreżentaw il-valuri tal-Ewropa u l-mezzi ta' xandiru ma pilastru importanti ta' demokrazija fl-Ewropa. Il-kwistjoni tal-libertà tal-mezzi ta' xandir tittiġi regolata u tittiġi monitorata u kontrollata fiħdan l-Ewropa. Rridu nofru kol appoċ Ewropew għal-ġurnalizmu Barra menek ikun interessanti naraw jekk il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni u mhix l-istess bħal tal-Kumitat Libe. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għax-xogħol kollu li għamlet u anke nirringrazzja u ngħidilha li ħajkun hemm kooperazzjoni magħha fil-ġejjieni. L-Onorevoli Sargentini. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sinjura Weber, il-rapporter jenna nistennew dan ir-rapport tal-bosta snin. Nixtieq nisħaq li dan ir-rapport ġi wara dibattiti twal diġà ġi prezentat fuq il-libertà tal-mezzi tax-xandir imma fl-Italja kif ukoll l-Ungarija nafu li hemm is-sitwazzjoni taħraq mal-mezzi ta' xandir. Imma mhux qed titkellmu dwar dawn iż-żewġ pajjiżi biss, hemm pajjiżi oħrajn fejn iva jista' jsir aktar fir-rigward il-libertà tal-mezzi ta' xandir. Ma nistawx ikonna demokrazija ta' vera mingħajr ma jkun hemm libertà tal-istampa. Fil-Parlament Ewropew aħna m'għandniex il-poter li nimponu limiti fuq il-ġurnalisti jew inkella nintervjenu fil-mezzi ta' xandir, ma rridu niżguraw li jkunu jistgħu jaħdmu mod liberu u jkollhom lażliet biex bekk iċ-ċittadini jażlu li ma gazzetti rridu jaqraw u jixtru. Aħna rridu diversità tal-mezzi ta' xandiru koll. U għalhekk il-mistoqsija lill-Kummissarju hija din huwa dan. Rajt ir-rapport nittama li konna maġġoranza wiesa, imma ħanistennow, nistaw nistennow inizjattivi għad diversità fil-mezzi ta' xandir minn naħta l-Kommissjoni, ħajkun hemm garanziji għall libertà tal-espressjoni tal-ġurnalisti. Grazzi l-Onorevoli Pietrovski. Grazzi ħafna, President. F'dan ir-rapport fil-punt 31 il-Parlament Ewropew jappella l kummissjoni biex tiverifika jekk il-Kummissjoni taħroġ permessi u liċenzi b'mod oġġettiv u mingħajr diskriminazzjoni għal mezzi ta' xandir. Naħseb li l-Kummissjoni l-ewwel titħares lejn il-prassi ta' diskriminazzjoni li qiegħda tillimita l-libertà tal-mezzi ta' xandir kattoliċi fil-Polonja. Xirrid infisser dwar dan? Qed nitkellem dwar il-blukkaċ li kien hemm fir-rigward kanal partikolari fil-Polonja fuq mezzi ta' xandir kattoliċi. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Kroos battiletra ma' dawn l-aħħar sitt xhur ma' wasanna l-imkien. Tizminilu kien hemm smieħ speċjali fil-Parlament Ewropew dwar prassi diskriminatorji kontra il-mezzi ta' xandir kattoliċi fil-Polonja. Il-politiċi u ċittadini fil-Polonja ġabru zoċ eh, miljun firma kontrazzjoni bħal din. Jekk aħna rridu nittieħdu bis-serjetà, allura l-Kummissjoni u l-Parlament irridu jindirizzaw din il-kwistjoni partikolari l-ewwel qabel kollox. Grazzi l-Onorevoli Ziobro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 aħna naraw standards doppji li tiġu applikati u għalhekk aħna mħasbin ħafna unkwetati. M'għandniex insemmu dawk il-pajjiżi fejn hemm teddidi tal-mezzi ta' xandir biss imma għandna nintervjenu wkoll kull darba li l-libertà tal-mezzi ta' xandir tiġi abbużata jew restritta. Aħna għandna nieħdu dan bis-serjetà kollha għax dan huwa prinċipju fundamentali huwa pilastru ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Il-predeċessur tiegħi il-professur Pietrowski nitkellem qabel tkellem dwar x'inhu huma l-problemi għal liċenzji tal-mezzi ta' xandir għal ċertu eh, kanal fil-Polonja, kanal kattoliku. Problemi hija reali u ma naraw xejn minn naħa tal-Kummissjoni. Aħna rridu l-standards li jiġu applikati għal kulħadd, Kummissarju hija responsabilta tal-Kummissjoni viżavi l-libertà tal-espressjoni. Grazzi l-onorevoli Ehrenhauser. Grazzi, President. Jien nixtieq nitkellem dwar in-neutralità, iżda din tisema darba biss anke fir rigward il-Kumitat Kult tissemma darba u vizavi il networks In-neutralità tiġi appoġġata imma mhux qed tiġi semmija f'dan ir-rapport, Sinjura Weber. Ħasra din għala qed jiġri hekk. X'ingħidu dwar is-soċjetà ċivili għandna networks differenti l-elettrodomestiċi kollha ħajkollu marbutin networks, jiġu komunikati ma' mezzi ta' xandir oħra, ħajkonna kodba li jkunu elettroniċi, gazzetti elettroniċi, ġifir il-karta dal-waqt tepal kollox. Id-data aħna nittamaw li tkun trattata b'mod neutrali kull imkien b'mod indaqs. Punt importanti ħafna dan, għal-libertà u drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Fuq livell Ewropew għandna narfu u nħadnu dan il-punt ta' neutralità ta' networks. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Essaja. Mies, hyvä komissari. President, Signora Kommissarju, il-mezzi ta' xandir u ma jisom l-assisa ta' setat u eh, li l-indipendenza tal-mezzi ta' xandir huma punt importanti ta' demokrazija. Kulħadd qed isemmija din, imma nafu li l-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni tiġi propju minn hemm. Demokrazija fija l-libertà tal-espressjoni mħadna fija u dawn huma drittijiet li għandhom igawdu ċittadini kollha. Għandhom jiġu estiżi għal search engines, għal media soċjali, eċetera wkoll. Għat-teknoloġiji l-ġodda. Il-korpi fl-istati membri edin ħarsu l-libertà tal-espressjoni u jamlu segwitu tal-punti fuqhom. Il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem qalet li għandha tiżgura l-pluralizmu tal-mezzi tax-xandir ukoll. Il-Kunsil tal-Ewropa tana rapportaċ ta' frekwenti fuq il-libertà tal-mezzi ta' xandir. Huwa wieħed mill-kriteri ta' Copenhagen wara kollox li aħna imponejna fuq l-istati membri li jridu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea wkoll. Grazzi, il-kellim li mes. Grazzi, President. Jiena naqbel 100% mar rapport ta' Sinjura Weber. Grazzi għax-xogħol tiegħek. Jiena favur il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea li jaħdmu fl-imkien. Il-Parlament tajjeb li jitlob lill kummissjoni li tressa proposti biex tigarantixxi l-libertà tal-mezzi tax-xandir u tigarantixxi appoġġ għad-dritt li tiġi infurmat. Jiena favur li kun hemm mekkaniżmu ta' monitoraġġ li għandu jiġi mwaqqaf sabiex bekk nigarantixxu libertà tal-mezzi tax-xandir u jkun hemm monitoraġġ ta' din il-libertà fiħdan l-istati membri. Kenna diffikultajiet f'dan il-qasam fl-Ungarija u qed naraw dan indirizzat fir-rapport. Nistgħu naraw bajnejna kif ġiet indirizzata dan il-kwistjoni. Nixtieq ngħid grazzi lill-Kummissarju Kroos għal tiġdid tal-liġijiet tal-mezzi tax-xandir. Imma inutli li nieqfu hawn il-mezzi tax-xandir pubbliċi mhumiex jirreflettu r-realtà fil-post, hemm manipolazzjoni tal-fatti, hemm gideb fuq il-kanali pubbliċi, fuq il-bulettini tal-aħbarijiet u dan importanti li nindirizzawh biex l-ċittadini dritt tagħhom li jkunu informati nħarsuh. Grazzi, l-Onorevoli Tabaġdi. Dan ir-rapport valla pena li nappoġġawh. minkejja hemm xi punti fuq il-mezzi tax-xandir pubbliċi jiena favorija nixtieq nirringrazzja eh, il-rapporter tal-li daħla dan il-punt. Jiena nixtieq nappoġġa dawn il-paragrafi. Fl-Ewropa għandna sitwazzjoni li aħjar meta mqablin mqabbel ma' mħawi oħra madwar id-dinja, imma ma jfissirx li kollox wartu żar lanqas. Il-kollegi taw l-eżempju ta' kanal Prufan fil-Polonja, kanal kattoliku. Imma minna ħal-oħra nista' ninformakom li l-Ministru ta' Trasport f'pajjiżi talab għal 8 miljun euro bħala garanzija mill-gazzetti partikolari li kitbu dwar l-arloġġi tiegħu li kienu jiswaw ħafna iktar flus milli jaqla bħala paga. Il-Prim Ministru Pollak ressa qudiem il-liġi Eh, gazzetta partikolari għal ċajta li għamlu fjum il-ġifa u dal din il-ċajta partikolari il-ġurnalisti tres u uddim il-qorti. Għal mill-ġdijt nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dan il-rapport u nappella meħġari il-Kommissjoni biex tara b'sebajnejx qed jiġri fil-pajjiżi Ewropej. Grazzi, kellim ieħor mill-Polonja, s-Sinjura Jeska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 il-kontenut li jista' jagħmilhom ħsara. Tqajjem il-kwistjoni ta' riklami li qed jimmiraw it-tfal u naħseb li rridu qodu iktar attenti fuq dal-qasam. Rridu kien hemm miżuri inqas ħarxa sabiex bekk nipromovu kodiċi ta' mġiba minn ċertu stati membri fuq kontenut ta' reklami li jista' meħsara l-tfal, speċjalment ma rridux nkunu żejjed imbagħad li jitkellmu dwar ehm, anzi skużaw, nirridu qodu attenti speċjalment għal dawk il-prodotti tal-li kelli huma melħin wis jew fihom wis zokkor għax jagħmlu ħsara l-itfal. Rridu nfakru li l-obeżità fi snin li ġejjin ħatkun waħda mill-problemi tas-saħħa u l-għenin, u għalhekk rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex naqsuha. Il-President jgħid l-aħjar ħaġa li tieqaf tikol il-laħam bħalma miltin. Signor Kofferati jekk jogħġbok. Grazie Presidente, il tema della libertà di stampa è un grande tema. Suġġett importanti, komplikat u diffiċli ħafna x'il-limitazzjonijiet qegħdin jiġu prodotti fuq oqsa differenti u mhux dejjem faċli tidentifikhom speċjalment jekk tħares l-affarijiet mod superfiċjali. Hemm libertajiet li jiġu mċaħda minn atti leġislattivi dan rajnieh fl-Ungarija hemm libertajiet oħra li jkunu memużin ma' proċessi ta' konċentrazzjoni, eskludaw lil dawk li huma l-iktar żgħar jew l-iktar dajfa. Ma tindunax bihom mill-ewwel jew tinduna bihom iktar tard. Imbagħad hemm libertajiet li jkunu mixħuda minħabba konflitt ta' interess minn dak li jkollu fidejh parti mill-komunikazzjoni u fl-istess ħin ikollu ġestjoni jew jagħmel ruoli istituzzjonali jew politiċi ewlenin Dan rajnieh darba wara l-oħra f'dawn l-aħħar snin fl-Italja. Imma naħseb li dawn il-forum kollha irridu jimxu id fit ma' iktar attenzjoni minn ħatana fuq il-kwistjoni tal-internet. Ħafna mill-komunikazzjoni hemmhekk qiegħda illum il-ġurnata, u għalhekk minn hemm irridu nibdew jekk aħna rridu proċess li jgarantixxi libertà sħiħa lil kulħadd mingħajr ma nillimitaw biss lid dimensjonijiet tradizzjonali tal-komunikazzjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Kelly. L-Onorevoli Kelly. Uh, Grazzi. Wieħed mill-prinċipju fundamentali ta' soċjetà demokratika nut li noqdu nsammuha hija libertà tal-istampa. Naqblu l-kol dwara u anke dan japplika dan l-Unjoni Ewropea fejn aħna rridu l-ola standards f'kull wieħed mill-istati membri. Hemm modi differenti għal libertà tal-istampa ovvjament ħafna drabi jkun hemm manipolazzjoni, nisimgħu ġrajiet dwar is-sidin tal-mezzi ta' xandir li jkontrollaw il-kontenut, l-edituri li forsi jkollhom wis kontroll fuq il-ġurnalisti individwali kemm fl-istampa, radio, televiżjoni u dawn il-kwistjonijiet kollha huma kollha importanti li ndiskutuhom. Imma mbagħad hemm ukoll li mal-libertà għandek responsabilità u dan tittorbtu wkoll ma' rapportaġġ fuq dak li jiġri fuq l-Unjoni Ewropea. Hemm mezzi ta' xandir ċertu xandara li huma parzjali, mhumiex professjonali u jagħmlu rapportaġġ negattiv. Aħna rridu fair play u aħna rridu l-ola standards possibbli. Libertà u għażla li kollok il-possibilità li tapplika din il-libertà u tħarisa. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Danċila, l kalima. Grazie, Grazzi, President. il pajizu kollha tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ jisieħbu fl-Unjoni Ewropea jridu josservaw il-kriterji ta' Copenhagen. Dan miktub fil charter ta' dritti tal-bniedem ukoll li stipula fil-artiklu 11 li għandu jkun hemm pluralizmu tal-mezzi ta' xandir u libertà tal-mezzi ta' xandir. Servizzi pubbliċi finanzjati mill-Istat huma importanti ħafna, għandhom dmir istituzzjonali li l-pubbliku ituħ informazzjoni ta' kwalità għolja li tkun adattata, adegwata u sigura. Irridu jkunu liberi u indipendenti minn kwalinkwa tip ta' pressjoni politika jew interess politiku. Il-mezzi ta' xandir privati għandhom obbligi simili rigward l-informazzjoni u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm sistema ġusta Ewropea fej il-mezzi ta' xandir privati u pubbliċi ikollhom ruol li għandhom jaqduh u garantixxu indipendenza professjonali għall aġenziji tal-mezzi tax-xandir. Għandu jkun hemm monitoraġġ u dan rajni fir-rapport għalhekk nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tagħha. L-Onorevoli Rojtova l-aħħar kellima għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna, President. Il-kollega tagħna Renata Weber faslet rapport eċċellenti fuq il-pluralizmu u l-libertà tal-mezzi ta' xandir fl-Ewropa. Rapport li huwa adattat ta' situazzjoni li għanna issa wara trattat ta' Lisbona. Rridu nafsu lejn il-libertà tal-mezzi ta' xandir fil-post. Memx mezzi ta' xandir lokali u ħbarijiet lokali, kollox huwa interess għall-Ewropej kollha. Dibattiti dwar il-gvernijiet Ewropej, per eżempju, eccetera. Issa għanna Bżon dibattitu pubbliku dwar il-libertà tal medzi ta' xandir biex niżguraw li demokrazija Ewropea tassow taħdem. Dan huwa komment li għamel il-grupp ta' livello li presedut minn Kummissarju Cruz. Naħseb li issa għandna inċentiv ġdid suġġerimenti ġodda għaliex l-Unjoni Ewropea issa għandha għad-dispożizzjoni tagħha il-possibilità li tressa leġislazzjoni fuq talba ta' ċittadini stess. Għandna rappreżentanti fuq il-post, għandna l-input mill-post, mill-ċittadini stess u għalhekk irridu inwaslu dawn id-dibattiti fuq dawn l-affarijiet. Irridu nħarsu l-aċċess u dan id-dritt tal-libertà tal-istampa u l-libertà tal-ġurnalisti. Xi ħaġa li għandna nħadnu nkatru madwar l-istati membri kollha. Grazzi. Il-Komissarju, Sajk Thank you, President. Grazie ħafna, Sur President. Jena tassew kontenta um, illi s-Senjura Weber għamlet dan il-rapport u ninsab grata ħafna għal il-kellima kolla illi taw l-opinjoni tagħhom waqt dan id-dibattitu. Jena tassew qed nistenna il-vot li sir votazzjoni għada u eh, din ser, dan ser ikun il-riżultat aħari tar riċerka tagħna. Eh, huwa kontribut ta' sew importanti sur President għal riflessjoni fil-font dwar kif nistaw inħarsu l-libertajiet tal-medja u eh, il-ħelsin fl-Europa. Fil-ġimma li għaddiet propju fl-Istati Uniti rajna wkoll illi anka dan il-pajjiż qed jaffaċċa sfidi kbar fir-rigward tal- ħarsin tal-libertajiet tal fil-ġurnalizmu u din miex l-ewwel darba illi qed niddiskutu it teddit illi hemm li ssir lill-istampa. Fil-fatt kif qed intom u għandkom raġun, din hija waħda mill-elementi bażiċi ta' demokrazija u il-mistoqsija li li ressaqtuli hija kienet illi meta intom tkunu qed issemmu eh, pajjiż illi mhux qed eh, jagħmel u jħares dawn il-libertajiet, il-Kummissjoni għandha tintervjeni u jien ma stajtx u ma nistax naqbel magħkom iktar minn hekk Din hija dan huwa l-punt ta' tluq fil-fatt tad-dibattitu tagħna u għalhekk jiena kuntenta illi issa din id-darba għandna rapport ċar li qed jippreżentanna mezzi konkreti li nistgħu nadottaw sabiex ikonna dibattitu flimkien mal-Istati membri u l-partit kollha interessati. U sabiex niddeċiedu liema tip ta' azzjoni għandna bżonn nieħdu u minn min min għandu jieħu l-azzjoni għandna bżonn tliet affarijiet l-ewwel nett li nkun ikunu ċari dwar kompetenzi tal-Unjoni Ewropea għal darboħra intom għandkom bżonn li dawn il-kompetenzi jisaħħu. Mbagħad għandkom bżonn riflessi għandna bżonn riflessjoni, riflessjoni dwar kif ser nħadmu dawn il-kompetenzi u t-tielet irrid ikollna ir politika min-naħa tal-Istati membri li jagħmlu l-parti tagħhom. Eh, din hija lobba komuni li rridu nilabu l-kol flimkien biex ngħidu hekk. Eh, jiena eh, kontenta ħafna l-Presidenza Irlandiża u rrid dan l-impenn u jiena ninstab ċert illi il-Presidenza Litwana illi ser tidħol fil-kariga issa ser tkompli taħdem fuq dan. Barra minn hekk, anka fil-kas ta' grupp ta' ħidma Oli li huwa meċi mill-ex president ta' Latvia illi qed jindirizza punt importanti dwar il-libertà eh, tal-istampa u l-pluritajiet fil-medja. Eh, uħut mir rakkomandazzjoni li ħarġu minn dan il-grupp ta' ħidma Oli u ma' simili ta' dawk li inti proponejt, Sinjura Weber U nishtiq nefasizza illi aħna ġiġa qed naħdmu f'xi oqsma illi huma komuni kemm fir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħidma qoli kif ukoll fil-rapport tas Sinjura Weber. Per eżempju, lesti illi ikun hemm illi kunem odda sabiex sir monitoraċ l-medja li ser tibda fil-2000 li ser tibda fit-tmim l-2013 din l-odda ser tipprovdilna ħarsa ġenerali ta' fejn u fl-ma partijiet tal-Europa il-pluralizmu jkun qed isiru l teddit U Et u kol nibdew naħdmu fuq eh, ċentru għal pluralizmu u għal għal ħarsin tal-libertajiet tal-medja dan jitolbu li ssir konsultazzjoni tajba ħafna uh, mal-partijiet interessati kollha u għalhekk illi jiena nidejt żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi l-ewwel waħda sabiex niġbor feedback dwar rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-rapport tal-grupp ta' ħidma u fit-tieni konsultazzjoni saret sabiex niġbor opinjonijiet dwar l-entitajiet regolatorji illi għandhom li huma responsabbli mis servizzi tal-medja audiovizivi, inkluż li l-sir ħarsin tal-artiklu eh, 13 tal-AVMD. AVMSD. Dan tassew huwa fin waqtu għaliex għanna bżon ħafna input għad diskussjoni tagħna. ġifiri dan ir-rapport tassew huwa wieħed f'waqtu. Meta fit f'nofs Ġunju ser intemmu il-konsultazzjoni ser ikolna eh, ideat iktar ċari dwar xanna namlu u jina nittama sur president li konna okkazjoni oħra sabiex niddiskutu eh, azzjonijiet konkreti sabiex inħarsu il-libertajiet tal-medja. U eh, huwa għawek fejn il komissjoni tkun tista' taħdem mill-viċin mal-Parlament. Grazzi ħafna lil eh, kommissarju għal mm, risposti minnaħa taħħa, grazzi ħafna u koll rapporter l-Sinjora Pepper għal rapport tassew interessanti. Hemm xi ħadd ieħor illi jixtieq jintervjeni f'dan il-punt? Mela naddu għad dibattitu illi imis, mela dan id-dibattitu jintemma għek il-votazzjoni s-sirada fl-offin nozzja Issa imiss ir-rapport ta' Sur Boris dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar servizzi tal-medja audio viziva. Nadi l-kelma l-Sur Boris, rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President.